provajt niġbet l-attenzjoni tal-President it-tnejn u anki issa sabiex bekk nkunu nistaw nuru sampitija l-organizzazzjoni ta' sajjida fl-Irlanda li tilfu ħames sajjida li tilfu ħajjithom ħdejn il-kosta ta' Kork għax il-dajs minn inqalbet. Kienem persuna li jirnexxila tibqa' ħajja pero erba' ħamsa oħra tilfu ħajjithom għalhekk nixtiequ li nassoċjaw u nuru simpatija għal dawn il-persuni tilfu ħajjithom. Grazzi tassew, grazzi tassew tal ti eh, sħaqt fuq dan il-punt. Nisihbu ruħna mela se ngħaddu għal punt li jmiss il-proċess verbali tal- seduta, il-President jirġiġin toqerrot u jgħat il-kelma l-Sur Senson.